Good morning everyone. L-odwa tajba, naħseb tajjeb ek nibdow dal-odu ċxalli għanna għoddimna għanna punt ġdid fuq l-agenda tagħna. Se nitkellmu fuq eh, l-istudju tal-IPRS dwar rapport ta' implementazzjoni tas seba program ta' azzjoni ambientali. Għanna dibattitu konġunt u nibdow. Nisimaw Is-Sinjura Katerina Karamfilova mill-IPRS, mill-Exposed Evaluation Unit. Mela, Sinjura Karamfilova, ħatajdinna ftit xaġa fuq l-istudju. Għodwa tajba, Iva, dinija it-tillet, dan huwa t-tillet studju ta' implementazzjoni, rapport tal-Kumitat MV. Araw ftit il-program bħala strument, ħanejdilkom f'xi konsisti, ħanejd nkellimkom fuq il-konklużjonijiet. U sen semmilkom ukoll il-sources lejju minn fejn d-data. Mela, hemm dan il-programm ta' azzjoni insibu l-anijiet tal-Unjoni Ewropea fil-politika tal-ambientali sa l-2020 u anki l-in wara dan id-data. L-ewwel għan għanna il-prioritajiet, protezzjoni tan-natura u kol il-ħarsien. Qed nitkellmu fuq ekonomija ta' bewżu baxx tal-karbonju li tkun kompetitiva ħadra, u mbagħad il-pressjonijiet li għandna li qed jisofri minnhom l-ambjent dak huwa eh, tielet għan. Ovvjament huma skont is-suġġett għandna hawnhekk il-prioritajiet prinċipali u ikopru l-aki kważi kollu dak li għandu x'jaqsam fl-ambjent u l-klima. ovvjament qed nitkellmu fuq għandna għan numru 4 u 5 ġifiri l-liġi mbagħad iktar erf u evidenza numru 6 investiment tal-ambjent u 7 biex aħna ntejbu l-integrazzjoni koerenza fil-qasam tal-ambjent. <clears throat> Dan din il-parti nsejħula l-enabling framework ċri għanna l-ewwel it-tema u mbagħad dak li laħħama. Għadba għanna żewġ għanijiet oħra 8 u 9 fej umbad dawn jindirizzaw l-sfidi prinċipali li għanna għal libliet tagħna dawn huma l-għaniet orizzontali. Ġifri għanna dak li huwa vinkolanti u l-istati membri iridu u kol jihdu l-azzjonijiet biex jgħatu riżultati mixtieqa. Għanna numru ta' policy actions imma faxar minuti ma nistax nitwol fid-dettal eh, u nedilkom xi progressar fuq kull għana għalhekk jiena sentikom l-istampa ġenerali u l-implementazzjoni fiex qegħdin. Bek nasal għattini tieni punt dwar dak il-riżultati mela l-implementazzjoni skont l-anijiet 1-2-3-8-9 għanna kriterji tal-evaluazzjoni għanna il-pertinenza, l-koerenza, l-effettività, l-effiċjenza, u il-valur miżjut Ewropew. Ma dawn hemm zidna sitt kriterja, sitt kriterium ġifiri il-bażi ta' l-erf. Dwar l-implementazzjoni hemm iktar globali l net aħna sibna li l-annijiet it-tlieta dak orizzontali għadhom pertinenti skont il-bżonnijiet tagħna Umbat, sibna u kol li jem xie diskrepanzi mkwantu għall-erf li għanna fidejna. U xie kultant ċertu dejta li għanna u erf ma jintużax kif suppost. It-tielet riżultat sibna li inna problema bil-koerenza tal-linji ta' politika, specialment l-anijiet u jħetnej tlieta politika tal agrikoltura l-eżempju fejn ġifiri dan ikonna u koll eh, l-influenza fuq l-politika tal-klima u ambientali. bat naraw li l-anijiet kollha jidħlu fil-progress għax dan huwa imħallat ċertu setturi ta' eh, politika jibqgħu problematiċi. Per eżempju, biodiversità eh, għan wieħed, waste management fit-tini għan u t tiletan għan nistgħu nsemmu il-kwalità tal-arja u anki l-istorbju. Għall-2020 flan wieħed eh, maħnix daqsek ċerti f'dak eh, lan numru tnej l-Adam wera u l-numru tlieta maħnix bizzejiet dejta. Sibna u kol li dawn il-linji ta' politika jitolbu huma iqumu l-flus u ovvjament il-fondi qatt ma jleħqu. Meta nitkellmu dwar l-infiq ta' l-fondi li għanna naraw li dawn il-kom ma jlaħqux. Minkejja dawn il-problemi kollha, il-programm bħala strumenta politika xortana huwa wieħed li jżid il-valur lill-Unjoni u l-Istati membri tiegħu. Ġifieri fuq l indita ta' politika ambjentali. Dan il-programm, is-seba' program jista' jkun modell tmien program, imma dan dak li ġej ikun iktar simplifikat u għanna għandu jkun hemm monitoraġġ tiegħu. Fl-istudju hemm ħafna dettal fuq kulan naraw ġifiri mbatlanijiet għafas kux qed jgħinu jew kellha kux jastakolaw. Ħantikom eżempju biex jenkom. Per eżempju, intom jinteressakom lan numru wieħed il-ħarsien tal-ambjent. U hawnhekk tistgħu taraw ġifiri li fiex edin fl-implementazzjoni għanna knowledge related issues, bat problemi ta' fondi, koherenza dejjem ġifiri għan wieħed u l-istess għal 2, 3, 8 u 9. Fl-istudju tistaw sibu numru ta' rakkomandazzjonijiet biex intejbu l-implementazzjoni għal kull għan. Imma ma stajċina namel ġabra fil-qosor għax jagħmlu sens fil-kuntest, meta jinqraw fil-kuntest. Għalhekk nistidinkom verament li tiflu l-istudju. Nixtieq nagħlaq billi insemmi il sources stana li jumi fejn d-dejta kif ta' hemm ħafna informazzjoni dwar l-tul fis-seħħ ta' kull ta' politika fil-programm, imma għall-istudju tagħna ma stajniex aħna nkopru kollox għax kieku ma l-istudju ma jkunx biss eh, bi 300 paġna ma jkollu eluf ta' paġni. Għalek aħna rajna biss il-lejjun li għandhom xaqsmu ma l-evalwazzjoni l-monitoraċ tal-programm identifikajna żewġ ejjun. L-ewwel Wieħed huwa r-rapport indikaturi tal-Aġenzija Ewropea tal-Ambjentali l-ewwel wieħed ġifieri tal-2016 l-Aġenzija dal-waqt toħroġ aġġornament tiegħu dan il-rapport u mbagħad hemm il-review tal-implementazzjoni ambjentali tal-Kummissjoni Ewropea tal-2017 li anke fil-plenarju ta' dan ix-xahar kien hemm riżoluzzjoni fuqha u tlabna wkoll il-qorti tal-awdituri biex ituna sintesi li ħarġu mill-rapport li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent u l-klima. Dawn it-tlet ejjun enuna ħafna u użajnijom ħafna, imma lebda wieħed ma jkopri l-lanijiet kollha tal-programm tagħna. Għal daqstant biex aħna nelbu din l-isfida, għamilna wkoll konsultazzjoni ma dawk kollha l-interessati u fl-2017 ġifiri għamilna skrutinju tal-stakeholders fuq kull linja ta' politika li nsibu fil-programm Dan ovvjament konformi mal-programm l-artiklu 4 l-evalwazzjoni tal-programm għandu jkun ibbażat fuq il-reviews il reviews tal stakeholders 22 e, stat membru kol batunna rapporti taħħom, NGOs, għaqdit oħra, kienem kol xi setturi tal-industrija u riċerkaturi. Nsibu dan kollu fl-annes numru 6 tal-istudju tagħna. Ta u bekk tistaw taraw xinuma l-opinjoni ta' stakeholders f'kull qasam ta' politika ta' ambientali. Il-riżultati tal-konsultazzjoni għandhom jajnunkom fil-rapport implementazzjoni ta'kom, għandhom ukoll jajnunkom fuq kull dossier em, em, li kisa jkollkom fuq l-aġenda ta'kom. Se nagħlaq hawnhekk u għannom tal-IPRS jiena nirringrazzja l-stakeholders kollha li asmu l ideja tagħhom li jgħinuna nixtieq ukoll nirringrazzja l-Aġenzija Ambientali tal-Ewropa u l-Qorti tal auditori li għenuna bid-dejta u nixtieq ukoll ngħid li qed napprezza ix-xogħol tal-riċerkaturi esterni matul il-proċedura ta' konsultazzjoni. Edina hawnhekk Mana, ġifri u l-estil għaw il-mistoqsijiet li kolkom. Iva, grazzi ħafna. Jiena u kon nixtieq nirringrazzja li PRS għall-istudju u ndur għal-rapportor, sinjura rapporter. Iva, grazzi ħafna l-odwa tajba. kif nafu il-programm ta' azzjoni ambientali seba' wieħed huwa programm twil għandu numru ta' anijiet u ovvjament hemm ħafna leġiżlazzjoni u isemmi kull kwistjoni ambientali nistgħu nimmaġinaw u rapport fuq kollox kienet sfida nixtieq jiena nirringrazzja laqdiet kollha li enuni li PRS speċjalment Katerina xogħol verament siwi li jagħmlu li PRS kordonaw il-konsultazzjoni tal-stakeholders u mbagħad għamlu għaddowa l-istudju tagħhom li għadna kemm rajna l-preżentazzjoni ta' din ta' dan l-istudju. L-NGOs, eh, l-NGOs, l-stakeholders, l-istati membri u anke l-Kummissjoni dawn l-imsieħba kollha wieġbu l-konsultazzjoni. Um, u kienu kol involuti fi grupp eh, dawk li sejħulhom focus groups. Ehm, L-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent u l-Qorti tal-Awdituri ta' kontribuzzjoni tiegħu ħafna wkoll. għal labbozz ta' rapport eh, eh, ma stajniex intawlu iż-żejjed. Allura kena nidentifikaw il-prioritajiet liktar kwistjonijiet importanti. Anki jekk ma jomx fil-rapport xorta jibqaw importanti wien nishti eh, il-qoddim u kol fil-ġilranet li ġejjin il-resa xiamendi biex inwessaw il-prioritajiet. Fil-lanijiet ovvjament nsemmuhom fil-rapport, mux sanqot nsemmijom, eh, sabiex il-konklużjonijiet jiena nista' ġborhom fil-qosor. Fil dwar l-implementazzjoni ta' dan is seba edizzjoni tal-EIP nsibu minn kollox imma l li nkoraġuna pereżempju l-ekonomija bil-karbonju baxx, imma affarijiet oħra pan natural capital ma tantx avanzajna fuqhom. F'ċertu każijiet qatt m'għandniex bizzejiet informazzjoni biex naslu għal studju ehm, li jkun sura ta' nies ħafna temi li eh, infatti il-tajna maħħom biex li li tinsemmi per eżempju l-koerenza bejn li IP u linji ta' politika tal-Unjoni Ewropea oħra. dejjem issemmiet il-politika komuni eh, tal-agrikoltura li tmu ħafna drabi tkun konflitt ma l-EAP natural capital, l-efficienza ta' risorsi u il-teddidi ta' fuq s-saxħa dawn kienu il-prioritajiet, aħna nafu li r-rizorsi nużawhom ħafna l-kapital naturali jintuża, imma fl-istess ħin narmu terz ta' li kelli niproduċu. Irridu naraw x-potenzjal għanna biex naqsur l-użu ħażin ta' rizorsi u jekk nbidlu ftit namlu l-emendi għas-CAP għal politika agrikola, per eżempju billi niproteġi sistemi tal-ekosistemi u fl-istess l-istess ħin innaqsu l-ħela tal-ikel. Koerenza, linji oħra ta', ta politika CFP u TNT, per eżempju, u ma' u kol fattur importanti It-tieni punt huma illa kuni li għanna għal dak li huwa l-erf li eh, għanna fidejna għatem affarijiet li ma nafux l-effetti tal-kimika li tista' tkun imħalta il-nanomaterials anki jekk rajna xi progress dan l-aħħar snin. Irridu naraw kif insibu iktar um, erf Anki jekk forsi informazzjoni ġdida mhux dejjem tintuża tajjeb. Hemm numru ta' każijiet, pereżempju l-endocrine disruptors li fuqhom il-leġislaturi, l-istituzzjonijiet qed joqogħdu ftit lura anki meta daw jkollhom l-erf u l-arfin imma dan ikun jiġi f'konflitt ma' eh, riċerkaturi li jgħidu mod ieħor tajjeb għalhekk li jkollna indikaturi li sabiex ikunu nistgħu nagħmlu monitoraġġ ta' implementazzjoni tal-politika. Tal e, Mux mhux qed nikkritika l-xogħol tal-Aġenzija, anzi il-rapporti tal jiej U ma tajbini manna bżon iktar indikaturi biex inkunu nistaw nifmux progress qed isir dwar l-implementazzjoni u probabbilment għanna bżon li jitlu kol msieħba fl-izvilup ta' indikaturi li jitolbu ktar data, per eżempju, l-istati membri li jaħdmu jitfit mal-Kommissjoni. Il-finanzjar Il-fat li meċu zejjed flus għal-program l-għani tiegħu dan huwa problematik fuq livell tal-istati membri imma fuq l-istat tal-Unjoni m'għandniex problema bi flus im iktar kif jintużaw il-flejjes. Ir-rapporti tal-ICA joruna li mhux dejjem jintnefqu l-flus kif suppost, riżultati ma jinkisbux, il-flus jinħlow. Il-flus hemm qegħdin imma ma jintużawx Għalek ħalina u koll ċansijiet li kena. ċertu osma fejn il-flus intużaw tajjeb it-titjib tal-ilma tax-xorb tal-kwalità tiegħu imma għatem potenzjal għal iktar titjib. U dan il-potenzjal mhux qed nilħquh. Jiena naħseb li hawnhekk għandha rwol il-Kummissjoni li toqgħod iktar attenta biex tara li l-flus jintnefqu verament b'mod xira. Um, dan, dan kienu l ideja tiegħi dwar il-seb edizzjoni tal-EIP u dak li għanna xol xnamlu biex intejbu eh, l-affarijiet jiena naqbel ma l-imsieba li jgħidu li s-seba EIP kellu impatt pozittiv fuq il teħita il ta' deċiżjonijiet skont il-politika. il politika imma għatem ċertu intoppi bil-implementazzjoni dawk li huma il-knowledge gaps, il-koerenza tal-politika u anki il-finanzjament. Jina naħseb li fuq dan nistaw nimxu l-qoddim u navvanzaw. Inkwantu għal futur ta' dan il-programm wara l-2020, eh, ħafna mill-imsieħba għalunna jaqblu ma l-adozzjoni ta' tmin program. Anki kien hemm suġġerixxa li nwessaw l-ambitu tiegħu. Jiena ukoll naqbel li għandna bżonn naħsbu fit-tmien edizzjoni tal-EIP l-EIP. Nafu li l-program ta' palissa għandu eh, riżultati tajbin, anki ta' natura strateġika. Imma eh, meta nidentifika l-problemi tal-implementazzjoni qabel dawn ma nagħmluh, noqogħdu ftit attenti qabel ngħidu li rridu tmien edizzjoni. Ejja ma ninsawx li aħna mhux se naslu sal-2020, ċvi tajjeb li jkollna viżjoni u ambizzjoni, imma xieġri jekk inti li tħul fis-seħħ ma jsirx kif suppost. Hemm li meta nitkellmu fuq il-kapital naturali u kwalità tal-arja, ma ninsawx dawn il-problemi assoċjati. Jiena nistana bil-ħerqa dak li għandhom xejdu l-kollegi fuq dan u nixtieq nisma' suġġerimenti tagħhom u l-idejat. Kif qedtilkom ma tantx kelli eh, id-dokumenti ma setax ma jispiċċaqat, imma kif qedtilkom se nressaq emendi u nistana bil-ħerqa dak li sejdu l-kollegi.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 għal dan l-abbozz ta' rapport li huwa veru tajjeb. Naħseb li rapporter verament daħlet fil-linji, fil-setturi kollha naf li dan kienet biċċa xogħol kbira għax l-ambjent eh, eh, imis ma' ħafna setturi ġifiri tajjeb li l-għanijiet huma ambizjużi, imma l-għanijiet iridu jkunu definiti b'mod preċis, mod eżatt bżon li natu rizultati kif mixti fuq dak li wedna mbagħad wara bis nistaw nwessaw l-ambitu ambjent l fuq l-ambjent. Dawn it-tlet għanijiet prioritarji fl-opinjoni tijaj da il-tħul fis-seħ ma laħax l-istess livell f'kull settur ċertu affarijiet li ma għomx. Per eżempju l-għan numru t-tnej et nilħuħ, per eżempju l-ekonomija b'karbonju bax, ma fċertu setturi oħra l-implementazzjoni għadha lura ħafna. Rapporter semmir dan. Nixtieq inżid xi ħaġa mar-rapport. Sostenibilità tal libliet u l-iżvilupp ta' li bliet. Hemm bżonn nitkellmu fuq il-dak li msejħa sub-urbanization. Partijiet kbar ta' li bliet ħafna drabi joffru ċertu sfidi għal ġejjini tagħna. U l-fatt li ma nifmux dawn il-kunċetti u il-problemi ta' kif qed jiżvolġu jiżviluppaw li bliet ma nistawx bekk namlu kontroll fuq l-iżvilupp tagħhom. Nafu li hemm ukoll riski dwar fuq is-saħħa tal-bniedem. Dawn l-affarijiet naħseb għandhom jidħlu fir-rapport. Dwar il-politika komuni tal-agrikoltura nista naqbel fuq xi kritika li smajna minn ir-rapporter fuq dan. Imma hemm bżonn inkunu sinċiri u nejdu xinuma l-linji ta' politika tana stess. Nishtiq nsemmi, per eżempju, l-ewwel ġenerazzjoni tal-biofuels. F'ċertu stati membri dan għandu effett dirett fuq il-politika agrikola u jaffettwa b'mod negattiv l-ambjent. Għalhekk hemm bżonn nevalwaw il-linji ta' politika tagħna stess xi kultant hemm konflitt mal-prinċipju tas-sussidjarità. L-istati membri jistaw jużaw il-prinċipju tas sussidjarità imma xi kultant ta' jien jinħlow fuq sussidjarità anki meta jkun hemm konflitt dwar l-an tal-Unjoni Ewropea Dan huwa punt li għandu jissemma fil-rapport jiena sen ressa xi żewġ emendi. Għax kif għadni kemm spjegajt il-rapport, la bozz ta' rapport huwa wieħed verament tajjeb. Hemm bżonn nifukaw fuq il-ġejjieni tagħna. Jiena naqbel u qed nifhem li fuq ċertu affarijiet rapporter qed toqgħod ftit lura Iva jina naqbel li ma nix niftħu l-ambitu hemm bżonn anzi nifukaw fuq l-anijiet u niddefinixxu aħjar l-anijiet għal ġejjini wara l-2020. Is-sur Demes Maker. Eh, dank u, kik eh, ook għan. Eh, Grazie ħafna, Signora President, jena u koll nishtiq nerġan tenni il-klim tal-kollega tar ringrazzjament lis sinjura Simpel għal eh, dan il-bidu tajjeb. Naħseb illi għal dawn l-ħar tliet snin li li naħdem f'dan il-kumitat u kontet nifoka fuq l-ekonomija ċirkolari u liġi dwar l-iskart, id-diversità. U kien hemm il-viċiċer ukoll tal-Kumitat Emis li kienet jiffoka fuq l-emissjonijiet u f'dawn id-dossiers kollha jiena rajt illi il-liġi tal-Unjoni Ewropea edin narawa li għanda edha ta' kontraduzzjoni u kol ma dak li diġa għanna fil-fisse għanna per eżempju dokumenti rapport s 2015 referenza u kol fil-prezentazzjoni li smajna għal evalwazzjoni ta' kif sar Eh, saret l-implementazzjoni tal revizjoni tal-programm ambientali hemm ħafna lok għal titjib fl-implementazzjoni tal-liġi tagħna naturalment jekk inħarsu lejn l-istadju ta' implementazzjoni tal-seba programm ambientali naħseb li jisni nħoss daqsxejn ta' deja vu. Naħseb li għanna nifukaw iktar fuq l-implementazzjoni, ma naħsibx li għanna problema ħabba li standards mhumiex stritti bizzejiet. Naħseb li l-problema hija minħabba li aħna m'għandniex tarif biżejjed, m'għandniex statistika preċiża u tajba biżejjed u m'hemmx bil bejn il- loqsma politiċi differenti, ġifiri l-problemi nafu x'inhuma, nafu xinija djanjosi tal-marda tal-pazjent tagħna, iżda naħseb li aħna ma rridux noqogħdu biss intennu għall-arba ta t tip ta' problemi li għanna, iżda miflok rridu nfukaw fuq is-soluzzjonijiet. U jina kett qed nipprova nagħmel ħalli nkun nistgħu nagħtu sinjal ċar minnaħa ta' dan il-kumitat dalodu irċevejt informazzjoni interessanti wkoll mingħata dan il-Parlament fejn kien hemm ċertu aspetti li kienu inklużi anke f'dan ir-rapport. Darbohra grazzi ħafna għal dan ir-rapport lis-Sur Siebold u nixtieq li nkomplu naħdmu b'mod kostruttiv anke fuq dan ir-rapport. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Ek. Ek joġbu. Grazzi ħafna, Signora President, eżis kollegi. L-ewwel grazzi kbira lir-rapporter għal dan ir-rapport tajjeb importanti ħafna kien hemm ċertu għanijiet li kienu diġà implementati, oħrajn mhumiex ħa jintlaħqu daqshekk faċilment, hemm bżonn li ntejbu rrida politika tagħna iżda ħafna drabi jkun hemm nuqqas ta' implementazzjoni tajba kif suppost naqbel ma' rapporter ukoll fil-kritika li resqet fuq il-politika agrikola wkoll kol ngħid xi ftit kliem fuq il-kapital naturali f'din l-aħħar evalwazzjoni tal-istrateġija tal-biodiversità tal-Unjoni Ewropea aħna din naraw li l-ekosistemi fl-Unjoni Ewropea huma verament mitfuej lura. Fis-sena 2015 aħna rajna ma konniex mixin fid-direzzjoni tajba biex sas-sena 2020 aħna nwaqfu deġenerazzjoni tal- tal-ekosistemi u 70% tal-ekosistemi huma medda. U jekk aħna nixtiequ illi nbidlu din is-sitwazzjoni diżastruża rridu naraw illi l-attivitajiet ekonomiċi bħall-agrikoltura, bidja, sajt, bżonn illi nanalizzaw daqsxejn ħallibek naraw xinu ma l-problemi x'huma n-nuqqasijiet, ħallibek nkunu nistgħu liġildu iktar favur il-biodiversità, ħallibek nkunu nistgħu nevitaw dawn il-problemi. Brabta ma' dan ir-rapport kien hemm ukoll minn xta' illi jkun hemm evalwazzjoni tajba illi tneħħi ukoll dawn il-punti jiena naħseb illi ħajkonna bżonn ta' limitu massimu għawek limitu massimu li aħna favori għawek. Jina naħseb illi dak li għandu xieqsam il-natura u l-ambjent aħna rridu neħxu f'dan l-ambjent ġifiri rridu nieħdu ħsibu u jekk aħna għadin gawdu minnu issa rridu naħsbu kol fil-ġenerazzjoni tal-ġejjin. Jiena naħseb li dan rapport għandu jenna biex nifqu l-anijiet tagħna. Grazzi ħafna l-nrivri Awken. Grazzi ħafna għal dan ir-rapport, ta' dan ir-rapport. Jiena nista' ngħidilkom li iva l-insetti jdejqu lil ħafna nies. Forsi iktar idejqu lil nies l-insetti mill-lupi, per eżempju, Iżda aħna din naraw fir-rapporti illi jekk ikun hemm tnaqqis tan-numru tal-insetti, dan jista' jkun taħsara għal biodiversità għal biodiversità tmur lura minħabba li l-insetti għandhom rwol importanti ħafna għall-ambjent. U jiena nixtinejtu koll l-bira aħna estendejna il-permess għal glifosati għal ħames snin, mux għal ħamistax-il sena. Iżda mhux biss il-Monsanto qiegħed jgħid li glifosati mhuwiex qiegħed jagħmel sara l-insetti, iżda qegħdin naraw li hemm nuqqas ta' koerenza bejn l-azzjoni tagħna fil-loqsma politiċi l-oħrajn u l-għanijiet tagħna hawnhekk. Kiena naħseb illi fl-aħħar programm ambiental jiena fidimtu kol jiena ikolli ngħid li kburin ħafna fuq dan il-Kummissjoni qiegħda tħejji dan il-programm ukoll u naħseb illi f'dan ir-rapport qegħdin ukoll naraw illi dan qiegħed jiġri naħseb illi il-Kummissjoni wkoll għandha timplementa standards u miżuri iktar stretti ħalli naraw li dan il-programm ikun implementat kif suppost. Jiena naħseb illi l-fiduċja tagħna fl-Unjoni Ewropea ta' ċittadini qiegħda tmur lura jekk aħna ma nifukawx fuq l-implementazzjoni. u Jiena naħseb li din hija xi ħaġa nixtieq nisħaq iktar fuqha u apparti minn hekk. Il- il-ftejim tal fuq il-klima, aħna għanna dan il-ftejim anka fuq il-kwoti. Il il-biodiversità hija importanti ħafna għal klima. U uh, għal biodiversità. Il-biodiversità iżda wkoll tista' tkun iktar taħażna għal twassal għal iktar ħażna ta' CO2. Jiena nixtieq illi nitlob lill-Kummissjoni biex tuħsib iktar l-implementazzjoni. Is-Sur Timmerman ukoll żgur illi jinduna li l-Parlament Ewropew jinteressa ħafna l-ambjent. Naħseb illi dawn ir-riżultati qegħdin juru illi jekk aħna issa ħaninaqdu fl-imkien nistgħu naraw illi qiegħed jiġri wkoll dak illi hemm bżonn li jiġri. Iżda il-perikli u t-teddidiet tal-ambjent rridu nindirizzawhom. Grazzi ħafna. Issa nistiden li shadow Issa li smajna li shadow reporters nista nistiden li l-membri l-oħrajn tal-komitat illi jishtiqu jitkellmu sur lajnen. Grazzi ħafna l-Dipartiment Politiku għal dan l-istudju li ħarġu bih u anka l-Sinjur Rapporter għal dan il-rapport jiena għasseba program ambientali kont rapporter niftakar ħafna il-kooperazzjoni li kellna, is-seba' programm ta' azzjoni ambjentali huwa programm tajjeb iżda l-implementazzjoni hija biss parzjalment tajba. U hekk kif diġà għedna, aħna u hekk qegħdin noħorġu bliġijiet illi 28 pajjiż ikunu favorihom. Iżda mbagħad meta naslu għall-implementazzjoni naraw li mhux qed ikun hemm implementazzjoni kif suppost u fis-seba' programm ambjentali qegħdin naraw illi aħna poġġejna ħafna enfasi fuq l-implementazzjoni iżda xort hemm nuqqasijiet kbar fl-implementazzjoni u aħna nixtiequ illi l-Kummissjoni bħala dik l-istituzzjoni li tħares it-trattati hemm bżonn li b'kooperazzjoni mill-Istati Membri tipprova tidentifika x'inhuma nuqqasijiet, x'inhuma ir-raġunijiet għal fejn nuqqas ta' implementazzjoni tajba u jekk il- liġijiet ma jkunux implementati u rispettati kullim kien hemm bżonn il-Kummissjoni timplementa sanzjonijiet jekk ikun hemm bżonn. Jiena nejx f'post li jgħad fil-frontiera ma' żewġ pajjiżi oħrajn. Nista' ngħidilkom ukoll illi l-implementazzjoni verament mhix qed tkun tajba, speċjalment il- fil-politika tal-bitja, anka fuq drones, jena naħseb illi il-flus u l-fondi emmek din din huwa veru u mhuwiex veru fl-istess minħabba li għan-natura ma m'għandniex biżejjed fondi u jekk jiena nara illi qed suppost nibdlu l-ekonomija tagħna favur il-protezzjoni tal-klima bil-problemi ta' nuqqas ta' riżorsi li għandna, jiena naħseb li l-allokazzjoni fil-budget għal dawn l-anijiet mhumiex biżejjed 80% tal-mezzi il mhumiex eh, kwalifikati u allokati għall-ambjent qed naraw illi 20% biss huma allokati għall protezzjoni tal-klima u għall-efficienza, naħseb li għandu bżon ikun hemm iktar allokazzjoni kella l-għanijiet maħniex ħanilħuhom. Aparti minn hekk għandna l-ftejjim ta' Pariġi, il-protezzjoni tal-klima u l-SDGs, l-għanijiet ta' żvilupp tal-millennium sostenibli, sużawni. Jina naħseb li hemm bżonn li jkun hemm iktar mainstreaming favur sostenibilta' Dan huwa suġġett li huwa l-qalbna ħafna minħabba illi jekk ma nirrispettawx l-ambjent ħajkun hemm sara diretta. Issa fil-perjodu li jmiss naturalment aħna rridu noqogħdu attenti għal dan il-programm, anka l-programm il-ġdid, l-anijiet tas seba programm ta' azzjoni ambjentali għadhom joddu. Memx bżonn illi noqogħdu nivvintaw għanijiet ġodda aħna diġà nafhom ċertu affarijiet. Diġa obbligajna rwieħna li nirrispettaw ċertu standards f'dan is-seba' programm ambjentali. Jiena nittama li il-Kummissjoni ħad tkun iktar ambizzjuża fil-politika ambjentali. Iktar ambizzjoni minn dak li fil-fatt kellha l-Kummissjoni ta' Juncker. Is-Sinjura Muller Grazzi ħafna Sinjura President, grazzi mill-qalbi il-politika tal-bidja kienet deskritta bħala problematika fil-rapport. Issa fuq il-koherenza Eh, nuqqas ta' korrenza politika kien hemm ukoll problemi brabta mal-politika tal-bidja. Importanti li jkun hemm iktar koerenza u l-koerenza tfisser ukoll li l-effetti ikunu jistgħu jkunu marbutin ma' xurxin u jgħinu li xurxin u mhux waħda eh, telimina lill-oħra. Jiena naħseb illi kieku għandi talba minna tiegħi. Il-koerenza ma tistax tfisser illi jekk ikun hemm politika li tfalli, ikun hemm politika oħra li li tejn, jiena naħseb illi il-politika komuni agrikola għandha lan illi tagħti ikel lil kulħadd bi prezz li jista' jitħallas minn kulħadd u jiena naħseb li mhux biss il-politika komuni agrikola il-pak għandha tiffoka fuq hekk, iżda rridu nqisu wkoll il-politika tal-klima u ambjentali rridu naraw li konna eh, prodotti tal-ikka li kullħat jista jixtri. Issa anke fuq il-greening, inti qed li ma jkunx tajjeb jekk il-greening ma jkunux bħala għanijiet ma jkunux eh, eh, eh, meqjusa. U aħna għedin naraw illi il-bidja kellhom 9% tal-art agrikola kienet inkluża dan il-programm fil-fatt ilu fis-seħħal dawn l-aħħar sentejn U naħseb li mekk il-rapporter verament edha tifoka fuq naqis tal missjoni ta' CO2 għal darbohra jina f'dan il-kumitat nixtieq ngħid għal darbohra il jekk għandna 300,000 ta' ettaru ta' dawn l-artijiet li għandhom ikun hemm tkabbir ta' tal-pjanti dan ħajkun qiegħed verament jenna biex innaqsu l-emissjonijiet jekk aħna ħanneħħu il-protezzjoni tal-pjanti skur li ħajkun hemm iktar CO2 li ħad toħroġ mill-art. Ħaġa oħra li intom semmejtu il-ħela ta' tal-prodotti tal-ikel 53% tal-prodotti tal-ikel jett jintremew edin jintremew fil-djar. Fil Jina naħseb li hemmhekk irridu nifukaw u mhux fuq il-politika tal-bidja ġenerali u kien hemm punt ieħor li inti semmejt li huwa punt tal-qalbi ħafna, jiġifieri li l-ma tajjeb għax-xorb, l-ma nadif biex tixorbu u jiena naħseb li jekk nikkonsidraw dan il-punt irridu wkoll Inqisu il-pajpijiet minn fejn qed jgħaddi dan l-ilma minħabba li issa qegħdin jaqdimu dawn il-pajpijiet u qegħdin jissaddu iktar Jina nishtiq nejċaġa u koll fuq politika tal-bidja. Jina naħseb il l-bidja mandiġ l-interess li teddet u tamer ħsara l-ambjent. Il-bdiwa dak li jridu u għalli naturalment jihdu dak li jishtiqu mill-art iżda fl-istess ħin li dan ix-xogħol u din il-ħidmu tkun għal-benefiċċju tal-ċittadini anka tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Grazzi. Grazzi ħafna, ma nafx hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem fuq dan il-punt jekk le nista' issa nistieden lill-Kummissjoni biex eh, titkellem. Grazzi Iva ta' dan l-abbozz tar-rapport huwa tajjeb li aħna t naraw konferma f'dan ir-rapport li seba' programm ta' azzjoni ambjentali hija huwa meqjus bħala għet mill-lodda verament importanti li stajenna biex nilqu l-għanijiet għad neħdu gost illi s-sinjura rapporter waslet għal din il-konklużjoni. Naħseb illi il-waqt meta ħarġ dan ir-rapport huwa importanti ħafna minħabba li Dan ħaj permettimna li nqisu r-riżultati tagħkom fil-programm ta' evalwazzjoni tagħna. Għadda kemm bdejna b'din l-evalwazzjoni, aħna għandha kemm publikajna pjan għal roadmap fil-bidu ta' Novembru f'dan ir-roadmap aħna għandna l-metodoloġija tal-evalwazzjoni li segwu. Għandkom kopja ta' din ir-roadmap anka fuq is-sit tal-internet tal-Better Regulation tal-Kummissjoni. Aħna beħsibna illi fil-fat naraw dak li intom t-identifikajt huwa komplementari ma' rwol tan intom ifukajtu fuq it-tlet prioritajiet ewlenin ta' seba programm ambientali u anka fuq l-approċ tal-Aġenziji Ambientali aħna fukajna iktar fuq il-wol strateġiku tas seba program ta' azzjoni ambientali, allura dan xi jfisser dan ifisser li aħna qegħdin inqisu s mistoqsijiet bħal għandna l-istrateġija ambientali li iktar tajba għas-sitwazzjoni sabu fija jista' jkun li għabbażi ta' azzjoni iktar koordinata tkun marbuta ma' dan u nħalqu sinerġiji u opportunitajiet biex ikonna aktar streamlining tal-ċertu sforzi u tal tal-fondi. Għana nishtiqu nħarsu kol il-kwistjoni tal-implementazzjoni li ħafna minnkom semmejtu dal odu anka kwistjoni tal-finanzjament u l-kwistjoni u mistoqsija tal-fat li dan kollu jrid ikun ibbażat fuq eh, eh, it-tarif din kienet xi ħaġa Eh, illi kienet verament eh, importanti ħafna. Aħna palissa ninsabu fil-proċess illi nażlu ċertu indikaturi li ħaj riflettu mhux biss il-prioritajiet waħda numru wieħed sa numru tlieta, E kif ipproponew li jgħiżda anka kwistjonijiet oħrajn bħal eh, tmexxija ambientali aħna besibna li konna ukoll iktar konsultazzjoni preċiża mal-partit interessati, ir-riżultati suppost ħajħorġu fis-sajf tas sena d-dila u biex intem il-prezentazzjoni tiegħi nixtieq nikkummenta fuq erba' mir-rakkomandazzjonijiet tagħkom. Jiena fiduċjuż li xi ftit mill-inizjattivi li l-Kummissjoni ħad ippjana l-bidu tas-sena d-dieħla skur li ħajkunu verament qed iwieġbu għal xi ftit mitħassib tagħkom. Pereżempju, hemm proposta fuq l-użu tal-ilma, l-istrateġija tal-plastik u anka l-istrateġija tas sostenibilità um, li ħatoħroġ fil-bidu tas sena d-dieħla aħna ħa nkunu qed nifukaw ukoll metodi ta' kif nistgħu nimmodernizzaw u nisimplifikaw il pak Il-President Juncker qal li r-riforma għandha tejn biex nkunu nistgħu nieħdu l-benefiċċju assolut mill-pak. L-iktar eh, sfida importanti għal-Kommissjoni sena diħla tkun il-qafas multijanwali finanzjarju l-ġdijt li dinja proposta li aħna beħsibna noħorġu bija f'Mejju tas-sena d-dieħla u anka l-monitoraġġ trasparenza u r-responsabilta li kienu affarijiet li aħna diskutejna qabel li ħajkunu verament importanti f'dan kollu. Issanka dwar l-infiq ambientali mill-budget tal-Unjoni Ewropea dan kien punt li semmawek ukoll. Naħseb li l-infiq eh, qiegħed joħroġ taħt bosta punti differenti għandna l-istrument live, iżda fl-istess ħin għandna wkoll l-infiq ieħor anke fil-kuntest tal-fondi ta' koeżjoni per eżempju, fondi oħrajn. jina naħseb illi aħna diġa identifikajna nuqqasijiet u għamilna tajja għalijom, ħliqna u koll il-komunità tal-tarif ambientali li għandu propju dan lan f'moħħu. jina. fil-fat nistanejt li diġa adottajna għafas għal ekonomija ċirkolari, naturalment il-qafas ta' monitoraġġ għall-SDGs u anka evalwazzjoni maħsuba għas seba programm ta' azzjoni ambjentali, ġifiri koerenza bej dawn it-tlieta ħajkun verament importanti. Grazzi ħafna. Sinjura, jekk tixtieq tikkonkludi. Thank you very much. Uh, thank you. Iva, grazzi ħafna, grazzi l-kollegi kollha għall-idejat li tajtuni kif ukoll l-opinjonijiet Kif ukoll nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni. Jiena naqbel 100% li għandi nipproponi soluzzjonijiet u jiena naħseb li din hija xi ħaġa li ħankunu qegħdin nagħmlu flimkien blemendi. Mela l-ewwel qabel kollox qed naħseb li nipproponi emendi għal soluzzjonijiet fl-ibliet dwar it-trasport u l-kwalità tal-arja. Kif ukoll fuq is-sigurtà tal-ikel Palma jettu dinja xi ħaġa importanti immens u anka għal dak li huwa eh, l-ħela tal-ikel. U jenet nistenna wkoll il-proposti minnaħa tagħkom. Jiena naħseb li dan ir-rapport ħannal uħ flimkien, nikkonkludu flimkien, u naħseb li nkunu qegħdin nibatu messaġġ tajjeb ħafna minnaħa tal-Kumitat tagħna tal-Ambjent. Għal darba grazzi u Nistenna l-emendi minnaħatakom. Grazzi ħafna għal darba oħra lil dawk li kienu qegħdin ħeju l-istudju, rapporter u l-membri kollha li ikkontribwixxew għal dan ir-rapport. Nixtieq fakarkom li l-iskadenza għall-emendi għal 5 ta' Deċembru fil-11 filgħodu. U ħankunu qegħdin nivotaw fil-Kumitat Envi fis-27 ta' frar tas sena d-dieħla. Mela, għalaqna id-dibattitu konġunt Il-punt li miss issa huma il-votazzjoni li ħajsiru nofsi oħra. Flaxa u nofs. Mela ħaniħdu pawza ta' nofsija.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

Okay, is everyone ready? Because we start with some... Mela, kullħat les, għanibdew bċi votazzjonijiet osra. Nishtiqu li konna l-opportunità li nifutaw. Mela, qed nara kulħadd bil eda issa nibdew l-ewwel votazzjoni tal-lum hija oġġezzjoni fuq il-fosfati fil-laħam. Nivvotaw direttament elettronikament il-votazzjoni miftuħa. The vote is closed and it is adopted. Next objection. Mela ġiet adottata, issa l-oġġezzjoni li l-użu ta' dolċifikanti ehm, fil-prodotti tal-forn fini. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa naddu fuq l-standards tekniċi għall-istabiliment u l operata sistema ta' traċċabilità għal prodotti ta' tabak. Votazzjoni miftuħa? Votazzjoni maluqa? Maddiċ. Issa l-standards tekniċi għal karatteristiċi ta' sigurta applikati għal prodotti ta' tabak. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Maddiċ. Issa nivotaw fuq il-sustanza attiva glifosat Iġviri t-ġrid tal-approvazzjoni ta' din is-sustanza. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u maddiċ. Which is, this is the next one? Yes. The next uh, vote is on global ban. To... Issa l-vot li mis hija fuq il-twaqif livell dinji ta' testjar ta' prodotti kosmetiċi fuq l-annimali għanna mistoqsi orali għal komissjoni Il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa l-votazzjoni li mis proposta għad deċiżjoni tal-Kunsill fuq il-konklużjoni min-naħa tal-Unjoni Ewropea fuq ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kollegament tal-iskemi għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet ta' gassijiet tal-effett serra. Votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa għanna mistoqsija orali oħra morru lura għal proibizzjoni globali biex waqfu il-testjar tal-kosmetiċi fuq l-annimali għax għanna mistoqsija orali għal kunsil. Votazzjoni miftuħa? din il-proibizjoni globali fuq il-testjar tal-kosmetiċi fuq l-annimali, l-ewwel votajna fuq il-mistoqsija eh, orali għal-Kummissjoni sal kunsil Għaddit Issa naddu għal votazzjonijiet iżjed komplessi. Qed nitkellu fuq il-governanza internazzjonali tal-oċeani, aġenda l-futur tal-oċeani tagħna fil-kuntest tal-SDGs. Ir-rapporter Sur Farija, l-emenda 70 minn huwa favur. Min huwa kontra? Maddiċ. Kompromess wieħed minn huwa favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess nej, dawk favur kontra astenzjonijiet Mela, kompromess nej, minu favur. Grazzi, għaddiet. Emenda 80 minu favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. 81 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. Għaddit ċansi. Kompromess tlieta dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. Tran tlieta dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. 85 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. 86 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 87 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 88 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Design. Anzi, wieħed design. Min huwa favur kontra astensjonijiet għaddiet. 92 dawk favur kontra astensjonijiet ma' il Sajt 6 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Sajt 9 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 93 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 94 dawk favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 96 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 97 dawk favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 98 daw favur, kontra assenzjonijiet għaddit. Il-kompromess erba daw favur, kontra assenzjonijiet għaddit. 104 daw favur, kontra assenzjonijiet għaddit. 105 daw favur, kontra assenzjonijiet għaddit. 106 daw favur, kontra assenzjonijiet għaddit. 107 daw favur, kontra assenzjonijiet maddiċ. 108 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 109 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 110 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 111 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 112 dawk favur Nagħmlu verifika fuq 111, votazzjoni miftuħa. Maddiċ, naħseb. 102 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 114 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Sajt 29 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess 5 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Tran 20. Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 118 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 120 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 121 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 123 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 124 dak favur kontra astensjonijiet ma ditx. 125 dawk favur kontra astensjonijiet ma En Enamlu verifika? 125 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Ma ditx. 126 dak favur, dak kontra, astensjonijiet għaddit. 127 dak favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 128 kontra, għaddit. 129 dak favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 130, anzi, 131 dak favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Eh, sajt ħamsa. Dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Sajt nej. Favur kontra astensjonijiet għaddit. 133 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Mija 137 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 138 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 139 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 140 dak favur kontra astensjonijiet. Ma rajtx xivvotaw soċalisti, mela jen rġan 140 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Sajt 16 Jena niverifikaw 140, iva, mela, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Grazzi. Biddiltu l-maġġoranzi għawek għalek. Nżvijajtuni, mela. Kompromess sitta minn favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. 147 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mija 148 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 149, 153 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 150 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 151 favur kontra astensjoniet għaddit, 152 dok favur kontra astensjoniet għaddit, 154 favur kontra astensjoniet għaddit, 156 dok favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess seba dok favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess 8 dok favur kontra astensjoniet maddiċ. Issa eja nivvotaw fuq l-emenda 95 minn huwa favur. Minnek il-kompromess ma jaddix irridu nivvotaw fuq l-emendi koperti mill-kompromess li jekk huwa l-każ fil-fatt. Mela nivvotaw fuq l-emenda 95 minn huwa favur 95. Iva ma ġietx aċċettata, ġiet eja Ejja verifika l-kompromess t-minja. Il-kompromess t-minja. Intax ħatu votaw? Tajpus, il-votazzjoni maluqa ma ddiċ ħanifvotaw għalek mela fuq l-emendi. Ejja nerġaw nibdew, mela, emenda 95 huwa favur kontra astensjonijiet għaddiet. 117 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Daw 119 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 122 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 138 anzi 183 eh, favur astenzjonijiet jen verifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Stajtu votajtu fuq il-kompromess tminja għalla darba e votajtu mod pozittiv l-emendi kolla koperti mill-kompromess tminja. Imma dik hija situazzjoni mela mija 158, dak kien eżerċizzju interessanti. 158 minu a favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 159 minu a favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 161 minu a favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 163 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 166 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 167 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 168 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 169 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 117 minn huwa favur kontra astensjonijiet għaddiet 171 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 173 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 174 dawk favur kontra astensjoniet għaddiet 175 dawk favur kontra astensjoniet għaddiet 176 dawk favur kontra astensjoniet għaddiet 177 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 177 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 179 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 180 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 181 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 182 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 184 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet tran 15 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 186 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 187 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Il-kompromess numru 10 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess 11 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 191 u fix eh, pex eh, sajt 12 għal favur kontra astensjonijiet għaddit. Trans 16 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 192 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 194 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 197 eh, dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 12 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 201-202 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 203 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 13 dawk li ma favur kontra astensjonijiet għaddiet middejo disa dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Votazzjoni maqsuma fuq 210 l-ewwel parti minn huwa favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 211 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 212 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 213 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 214 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 215 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 216 dawk favur kontra astensjonijiet. 216 minn favur kontra astensjonijiet għaddiet. 217 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 218 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 219 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 220 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 221 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 222 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 223 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Votazzjoni maqsuma fuq 224 dawk l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 225 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 226 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess disa dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 234 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 253 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 236 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 313 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 237 f'dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 238 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 239 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tran 11 dawk favur kontra astenzjonijiet. Minu għa favur tran 11. Minu kontra għaddit. Emenda 240. Jena mlu verifika. Tran The vote is open for tran. Votazzjoni miftuħa għal tran 11. ECR, ħat votaw? Et nsaqsikom biss. Mela votazzjoni maluqa? Għaddit. Mela 240 min huwa favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 241 favur, kontra astensjonijiet għaddit, 242 favur kontra astensjonijiet għaddit, 243 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Tran 6 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 244 dawk favur kontra astensjonijiet. Mollejtux idejkom minnu favur 244. Kontra maddiċ. 245 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. 246 dak favur kontra astenzjonijiet eramlu verifika fuq 246. Il-votazzjoni maluqa? Għaddit. 247 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 248 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 249 dok favur kontra astenzjonijiet għaddit, 250 dok favur kontra astenzjonijiet għaddit, 251 għaddit, 252 dok favur kontra astenzjonijiet għaddit, 253 dok favur kontra astenzjonijiet għaddit. 254 dak favur kontra astensjonijiet għaddit, 255 dak favur kontra astensjonijiet għaddit, 256 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Votazzjoni maqsuma fuq 257 l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddit, tieni parti dak favur kontra astensjonijiet għaddit. 258 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet, 259 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet, 260 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet, 261 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet, 262 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet, 263 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet, 264 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 265 log favur kontra astensjonijiet għaddiet. 266 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 267 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa tran 10 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tran 18 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tran 21 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 22 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 23 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 24 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Citazzjoni, kwotazzjoni 2 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 3 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 4 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa dejjem eh, fitran. Le anzi, spiċċajna issa naddu l-emendi tagħna. Emenda wieħed, favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. Tnej, favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. Tlieta, favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. Erba, u tran wieħed, Kwotazzjoni waħda favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ħamsa minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Sitta favur. Le, mela għada ġiet adottata l-ħamsa, għaddiet l-emenda ħamsa mela sitta taqa. Emenda 10 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tran, kwotazzjoni 16 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 11 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 12 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 13 tran mm, kotsim 8 daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 14 u tran 18 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet 15 u tran 9 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 16 u 29 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 17 u 28 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tran kotazzjoni 5 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 18 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 17 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 20 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 23 dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 24 dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 25 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 26 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 27 dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 30 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 31 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit, 32 uh, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Menda 33 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit, 34 eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit, 35 dak favur kontra astenzjonijiet, e namlu verifika fuq emenda 35. Il-votazzjoni hija miftuħa. Intom tafu li għaw xie gruppi li għasbi sollew idejom, ġbir kelli naqta l-votazzjoni maluqa eh, l-emenda għaddit. 36 minn huwa favur kontra astensjonijiet għaddit. 37 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 38 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 39 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 40 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, 41 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 42 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 43 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 44 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 45 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 46 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 48 dak favur kontra astenzjonijiet Minu għaffavur 48? Kontra? Ejna għamlu verifika. The vote is open. It's closed. Rejected. 47 in favor. Against. erbajn favur kontra sanzjoniet ma diċ disa erbajn. ma taddix 50 favur kontra Min jaqbel mal-50? Taddi, 51 favur, kontra astenzjonijiet taddi, 52 favur kontra astenzjonijiet. Eh, Ħanitċekjaw 52. Forsi qed naġġelu wisq tgħid il-President? Għax intom mhux qed tollu subajkom hawn. Din eh, ma' ditx Mela 53 favur kontra astensjonijiet taddi. 54 favur kontra astensjonijiet taddi. 55 favur kontra astensjonijiet taddi. 56 favur kontra astensjonijiet taddi. 57 favur kontra astensjonijiet taddi. 58 favur kontra astensjonijiet taddi. 59 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 60 favur kontra astensjonijiet taddi. 60 favur kontra astensjonijiet. Eh, Minu favur 61. Taddi. 62 favur kontra astensjonijiet taddi. 63 favur kontra astensjonijiet taddi. 64 favur kontra astensjonijiet taddi. 65 favur kontra astensjonijiet taddi, 67 favur kontra astensjonijiet taddi, 68 favur kontra astensjonijiet taddi, 69 favur kontra astensjonijiet taddi, 3 taddi il-seba favur kontra astensjonijiet taddi, 8 favur kontra astensjonijiet ma taddix hemm numru ta' emmendi mill-fisheries 10 favur kontra astensjoniet ma taddix, 15 favur kontra astensjoniet ma taddix, 17 Iva, ħanerġaw nivvotaw. Għal numru 15. Min jaqbel ma numru 15? Iva, taddi. Fixri 17 favur kontra stensjonijiet taddi, 19 favur kontra astensjonijiet taddi. 20 favur kontra astensjonijiet taddi. 21 favur kontra astensjonijiet taddi. 22 favur kontra astensjonijiet. Għan iċċekja. 22. Iftaħ votazzjoni. Nara, votazzjoni. U taddi. 23 favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 24 favur kontra astenzjonijiet taddi, 25 favur kontra astenzjonijiet taddi, 26 favur kontra astenzjonijiet taddi, 27 favur kontra astenzjonijiet taddi, 28 favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 30 favur kontra astenzjonijiet taddi. 20 favur kontra astenzjonijiet taddi. 32 favur kontra astenzjonijiet għan iċċekjaw 32. Niftaħ il-votazzjoni. Nara il-vot. Taddi. 33 favur kontra astenzjonijiet taddi. 34 favur kontra astenzjonijiet taddi. 35 favur kontra astenzjoni taddi. 36 favur kontra astensjonijiet taddi, 37 favur kontra astensjonijiet taddi, 38 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 39 favur kontra astenzjonijiet taddi. 40 favur kontra astensjonijiet taddi, 41 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 42 favur kontra ħanerġaw. 42 favur kontra ostensjonijiet għanna aħjar niċċekkjaw għanna minn kollox hawn. ċertu nislifu ta' użvijawni kvotazzjoni malu għamma taddi moċċar. 43 favur kontra astensjonijiet taddi, 44 favur kontra astensjonijiet taddi. L-aħħar vot Niftaħ il-vot. Votazzjoni maluqa. Din, taddi. Issa morru għal vot dwar il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Nibdew bl-emenda 76 favur kontra astenzjoniet ma taddix il-kompromess 6a favur kontra astenzjoniet ma jaddix. Kompromess 6b favur. Tridu tiċċekjaw il-6a għalix le. Kompromess. 6a. Niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa ma tadi, ma jaddix. Sitta B. Favur, kontra, astensjonijiet jaddi. Iva, nitċekjaw. Iva, nitċekjaw, niftaħ il-votazzjoni għal 6 B. Votazzjoni mux kulħat t-vota. Intom ta' fumma. Nala il-votazzjoni li dan il-kompromess jaddi. 77 issa. Tnax favur kontra astensjonijiet ma' eddix. 79 favur kontra astensjonijiet ma' eddix kompromess ħamsa ħaqqa favur kontra astensjoniet ma jaddix. 5 be, tridu tiċċekjaw? Iva, imma l-istess jirġa jiġri. Mela, nivvutaw fuq il-5A, niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. U din, dan ma jaddix. Il-5 besa, favur, ħamsa be min jaqbel min ma jaqbilx ejja niċċekkjaw ukoll għax qed nara min qed jivvota. Niftaħ il-votazzjoni għal ħamsa be. Nala il-votazzjoni ma, ma jaddix lanqas dan il-kompromess. Amendment 13. L-emenda 13 favur kontra astenzjoniet ma uh, taddix 80 niċċekkjaw. Tridu niċċekkjaw it-13, niċċekkjaw it-13 niftaħ l-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Ma, ma taddix. Emenda numru 80 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 81 favur kontra astensjonijiet taddi. 82 favur kontra stenzjoniet ma taddix, 83 favur kontra stenzjoniet ma taddix, kompromess numru 4 favur kontra astenzjonijiet. L-alde xej minna ħatakom? Mela, kompromess numru 4 favur kontra astenzjonijiet niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U taddi. E, 84 le? Seba' utmenin issa nivvotaw favur kontra stenzjoniet tgħaddi 88 favur kontra stenzjoniet ma tgħaddix 89 favur kontra stenzjoniet ma tgħaddix numru design favur kontra stenzjoniet ma taddix, wetu design favur kontra stenzjoniet ma tgħaddix nejnu design favur kontra stenzjoniet ma tgħaddix tlitaw design favur kontra stenzjoniet tgħaddi erbaw design favur kontra astensjoniet ma taddix. Kompromess numru seba' favur kontra astensjoniet jaddi. 97 favur kontra astensjoniet jaddix, 16 favur kontra astensjoniet ma taddix, 98 favur kontra astensjoniet ma taddix, 99 favur kontra astensjoniet ma taddix. Anzi, adottata. 100 favur kontra astensjoniet taddi, favur kontra astensjoniet taddi, 20 favur kontra astensjoniet ma taddix. 19. Nitċekjaw 18? Iva, niftaħ il-votazzjoni. Għal 18. Votazzjoni miftuħa. U issa maluqa. Ma, n-taddix. Mm, Mija wieħed favur kontra sensjoni għaddi vot maqsum fuq il-102 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet ma taddix. Jew le, ejja niċċekkjaw it-tieni parti. X'nider kien ħafna li jastjenaw. Votazzjoni maluqa. U tgħaddi. 103 favur kontra astensjonijiet ma taddix 104 favur kontra astensjonijiet ma taddix kompromess wieħed favur kontra astensjonijiet jgħaddi 106 favur kontra astensjonijiet u 106 And the vote is closed. Votazzjoni maluqa u tgħaddi. Kompromess li ta' favur kontra astensjonijiet. Kompromess numru tlieta favur kontra astensjonijiet ta' jaddi. 109 favur kontra astensjonijiet jaddi. 22 favur kontra astensjonijiet ma diġ 23 favur kontra astensjonijiet. Għan iċċekkjaw 23. Votazzjoni mftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. 110 favur kontra astenzjonijiet taddi. 24 favur kontra astenzjonijiet taqdi, 25 favur kontra astenzjonijiet taqdi. Kompromess numru 2 favur kontra astenzjonijiet jaqdi. 114 favur kontra stenzjonijiet taddi. 115 favur kontra stenzjonijiet taddi. 116 favur kontra stenzjonijiet taddi. Issa n-emenda orali, l-emenda 117, għaw minn qed jopponija? Le, mela nivvotaw flimkien mal-emendi l-oħra favur kontra astenzjonijiet taddi. L-istess għal 118 għaw xie oppozizjoni mela nivutaw l-emenda kif ġiet l-ment 118 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi l-istess fuq il-119 minn l-oppozizjoni nivvotaw favur kontra astenzjonijiet taddi. L-istess għal 120 favur kontra astenzjonijiet taddi. 120 favur kontra astenzjonijiet. Għan iċċekjaw 120 nifta votazzjoni. Votazzjoni maluqa. U taħdi. 122 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 124 favur kontra astenzjonijiet taddi. 125 favur kontra stenzjoniet taddi, 126 favur kontra stenzjoniet taddi, 127 favur kontra stenzjoniet taddi. 129 favur kontra stenzjonijiet niċċekjaw 29. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Taddi. Numru 30 favur kontra astenzjonijiet taddi, 30 favur kontra astenzjonijiet taddi, 32 favur kontra astenzjonijiet taddi. 128 favur kontra astenzjonijiet taddi, 129 favur kontra astenzjonijiet taddi, 130 favur kontra astenzjonijiet taddi, 130 favur kontra astensjonijiet taddi 132 favur kontra astensjonijiet taddi 33 eh, favur kontra astensjonijiet taddi u koll. 33 favur kontra eh, ma taddix, 34 ma taddix, 35 favur kontra stenzjoni ma taddix, 36 favur kontra stensjonijiet ma taddix, 37 favur kontra stensjonijiet ma taddix, 28 favur kontra stensjonijiet ma taddix, 39 favur kontra stensjonijiet ma taddix, 40 favur kontra stensjonijiet ma taddix, 40 favur kontra stensjonijiet ma taddix. 42 favur kontra astenzjoniet ma taddix. Wieħed favur kontra astenzjoniet taddi. 43 favur kontra astenzjoniet kontra astenzjonijiet ma taddix. 42 favur kontra astenzjonijiet taddi. 44 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 3 favur kontra astensjonijiet taddi, 45 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 4 favur kontra astensjonijiet taddi. 46 favur kontra astensjoniet ma taddix, 47 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 48 favur kontra eh, astensjoniet ma taddix, 5 favur kontra Astenzjonijiet niċċekjaw numru ħamsa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddix. 49 favur kontra eh, astenzjonijiet ma taddix, 50 favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 51 favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 52 favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 53 favur kontra, astenzjonijiet ma taddix, 6 favur kontra, astenzjonijiet ma taddix. 45 favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 55 favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 56 favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 57 favur kontra astensjonijiet taddi. 58 favur kontra astensjonijiet taddi. 59 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 60 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 63 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 64 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 65 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 66 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 67 favur kontra astensjonijiet taddi. 68 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 69 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 74 favur kontra astensjonijiet taddi u 75 favur kontra astensjonijiet l-għalde ma votawx 75 favur kontra astensjonijiet taddi. Issa nifutaw fuq la bosta l-opinjoni kif eh, kienet emendata niftaħ il-votazzjoni. and it is adopted. U Next vote electronically on the compromise. Ejja nissan nivvutaw b'votazzjoni elettronika fuq il-kompromess kif miftiem f'dwar li TS. Kieġobkom, votazzjoni ftuħa. And the vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Addit. Dak kollox, naħseb dak kien kollox mela nirringrazzjakom ħafna tal-li parteċipajtu fil-votazzjoni. Ah, right in time. Yeah. This is the next item. Yes. This is the next item. Yeah, Yes, Miss Pietikainen is not here. She, she, she said she would not, but, uh, okay, so you she start would not be replaced. You start with Dali then. No okay, dear colleagues, let's uh, continue. Mela, eżis kollegi għan nkomplu sabit dibattiti li għana pjanati għallum rridu diskutu abbozz ta' mazzjoni rizoluzzjoni fuq uh, proibizzjoni globali sabiex intemmu darba l-dejjem li t-testjar tal-kosmetiċi, tal-prodotti kosmetiċi fuq l-annimali għandna numru ta' eh, co-rapporters ma xekk hemm xi ħadd li xtiq jitkellem fis-sem is Pitikajnen li jekk li nitlob is-Sinjura Dalli biex titkellem. Grazzi u grazzi wkoll li għadin niddiskutu dan is-suġġett li huwa importanti ħafna u li naf kemm iċ-ċittadini tagħna anke fil-stati membri differenti huma voċiferużi dwar dan is-suġġett u anke kemm teżisti kuxjenza kbira dwar dan is-suġġett u inħossni u kol sodisfatta li għadin nitkelmu fuq suġġett pal dan għaliex huwa kas fejn l-Unjoni Ewropea urrit li hija leader u urrit ukoll lid-dinja kollha li iva nistgħu naslu f'sitwazzjoni fejn ma jkonniex kosmetiċi u prodotti kosmetiċi li jiġu ttestjati fuq l-annimali. U qed insemmi dan għaliex l-Unjoni Ewropea adottat ben totali dwar it-testing fuq l-annimali u adottat ukoll ben totali ta' reklamar u marketing ta' prodotti kosmetiċi li jiġu it-testjati fuq l-annimali. U illum il-ġurnata wara li għaddew is-snin minn din il-ban totali nistgħu ngħidu li l-ban bħal din tatna riżultati pożittivi. Fil-fatt hemm anki konsegwenzi pożittivi għall-industrija għaliex jekk qabel kien hemm qed jaħseb li ben bħal din se twassal biex l-industrija tal-kosmetiċi taqla daqqa ta' ħarta, ir-realtà li fl-Unjoni Ewropea għanna settur kozmetiku li qiegħed jifjorixxi u qiegħed ukoll iħares lejn aktar innovazzjoni aktar minn hekk ukoll sforzi ta' riċerka fuq metodi alternattivi ta' testjar waslu wkoll biex ikollna riżultati pożittivi tajjeb ngħidu li xjenza moderna fil-fatt tista' iva tkun ibbażata fuq teknoloġiji u alternattivi innovattivi li ma jagħmlux testjar fuq l-annimali. U dan huwa il-messaġġ li nixtieq nwassal illum u dan huwa il-messaġġ li permezz tal-inizjattiva tagħna nixtiequ inwasslu u nimbuttaw anki fuq livell globali. Għalhekk ninsisti li rridu nappoġġjaw l-azzjonijiet tal-Kummissjoni u anki tal-Kunsill u rridu wkoll is-support tagħhom. U għalhekk f'din ir-reżoluzzjoni qegħdin nistaqsu sew lill-Kummissjoni u anki lill-Kunsill biex huma min-naħa tagħhom jippromuovu wkoll ban globali fuq l-ittestjar tal-annimali u fuq kosmetiċi li jiġu ittestjati fuq l-annimali. U finalment punt ieħor li nixtieq nenfasizza huwa li meta nitkellmu dwar alternattivi differenti għall testjar tal-annimali dan maħniex qegħdin infissru li se nkunu qegħdin impoġġu lin-nies f'riskju. Ma jfissirx lanqas li se nkunu qegħdin inwaqfu l-iżvilupp ta' prodotti ġodda. Minflok qegħdin ngħidu li hemm alternattivi li fl-Unjoni Ewropea diġà ġew it-testjati u li wrew bl-aktar moċċar li jekk globalment ikonna ban totali fuq l testjar ta' kosmetiċi fuq l-annimali nistgħu inwasslu biex ikonna kwalità ta' prodotti ferm u ferm aħjar. Għal darbohra l-Unjoni Ewropea batet sinjal b'saħħtu fuq din il-kwistjoni lid-dinja kollha u urid blaktar mod pożittiv li il-phasing out tat testjar fuq l-annimali ta' kosmetiċi huwa possibbli jista' jħalli riżultati pożittivi u għalhekk li qegħdin nieħdu din l-inizjattiva biex din il-ban fuq livell ta' Unjoni Ewropea tiġi imbuttata u eventwalment adottata mad-dinja kollha. Madam Gerling. is Signora Gerling, Kirchbrook. Grazzi ħafna jiena naqbel ma dak kollu li qalet Mirjam. Iżda nixtieq nressaq ftit punti oħrajn ukoll ma dak li qalet hi hemm ħafna illi qegħdin jippruvaw jneħħu għal kollox jittestjar fuq l-annimali, naħseb li fin New Zealand u fil-Gwatemala u koll u anka f'bosta postijiet oħrajn qegħdin naraw li hemm ħafna nies li qegħdin iktar jemlu f'din il-kwistjoni mhux ħan nitkellem fuq il-projbizzjonijiet li qed nimplementaw hawnhekk fl-Unjoni Ewropea, aħna din nippruvaw inħeġġu lil bqija tad-dinja sabiex issegbu fuq eh, l-eżempju tagħna dinja missjoni diplomatika aħna ħamorru b'din l-inizjattiva fiħdan ġus maquda ħalli nħeġġu l-appoġġ anke min-naħa tal-ġnus maquda u l-membri tal-ġnus maquda biex jissieħbu f'din l-inizjattiva. Nixtieq illi nressaq punt ieħor hawnhekk, nixtieq ngħid li dan il-kumitat għandu jadotta il-klim ta' din l-inizjattiva kif kien propost minħabba li qegħdin naraw li hemm ħafna appoġġ anke fiħdan il-gruppi politiċi jekk jogħġobkom għodu lura milli żidu ħafna iktar klim addizzjonali ma' dak li diġà preżentat u kultant ikun diffiċli illi nagħmlu hekk iżda aħna din nitkellmu fuq inizjattiva nixtiequ li tkun iktar globali mela ejja namlu minn kollox biex nippruvaw nżommu il-klima kif kien propost. M'hemmx għalfejn nżidu kull dettal li jeżisti fuq eh, il-benestri tal-annimali. Jena naħseb li jekk ikonna eh, iktar appoġġ għal dan il-klim kien propost, aħna ikonna nista' jkun jista' jkun iktar appoġġ. Hemm 80% tal-pajjiż madwar id-dinja illi għadhom jippermettu li tasser fuq l-annimal ġifiri nittamaw li kolna l-appoċ tagħhom. Grazzi ħafna, signora. Ovvjament jiena naqbel ma dakollu li għadna kemm edna u l-vot wera dan eh, qegħdin nkunu unanimi fuq din ir-riżoluzzjoni xtaqt forsi nsemmi xi żewġ punti niċċarhom biex mm, ma qasl li nirrepeti dak li qedna eh, diġà. Inna ħames snin issa naħdmu fuq eh, din il-projbizzjoni eh, fuq livell dinji, ġifieri t tessit fuq l-annimali. Nafu kemm hemm miljuni ta' annimali li jinqerdu jiġu sakrifikati ta' kull sena. Għalhekk aħna nafu xinija l-pressjoni li edin aħna nġarbu ċittadini tagħna bla edha jitolbuna li naġixxu biktar mod ċar. U ċittadini jippreferu dawk il-marki ta' kozmetiċi li ma jkunux saru eh, wara li jkunu ġew tessjat fuq l-annimali. Aw ħafna nies li ma jifilħux li l-annimali jsofru. U ma ninsawx li aħna għedin ftit lura fuq eh, li nippermettu ċertu affarijiet għanna l-Izrael, l-Indija, l-Iżvizzera, fost dawk il-pajjiżi li seguna diġà. U l-Awstralja dal-waqt tamelek l-Korea ta' tisfel ukoll. Għalhekk l-Unjoni Ewropea aħna kapaċi nipperswadu, nikkonvinċu l-bija tad-dinja biex jisegwuna. U ħames snin e, wara li e, kien hemm din il projbizjoni xorta l kosmetiċi din l-industrija nafu li dejjem tifjorixxi tħaddem ħafna nies hemm riċerka l-alternattivi u din hija ħaġa tajba għalhekk partnership ma' programmi oħra li huma eh, l-fondi jiġu mill-Unjoni Ewropea, l-awtoritajiet u l-industri l-industrija jridu jiggarantixxu medda twila u medja ta' żmien eh, fuq din dan il-partnership ta' l-esperimenti u alternativi għalihom li jkun hemm normi wkoll xtaqt nżid punt biex nemendaw il-dokument komuni tagħna, forsi nżida di mad-dokument. Ġifieri il-settur dan is-settur hija nara u li jsir ħafna riċerka fih, ġifieri laboratorji fl-universitajiet u anki fil-laboratorji fejn jsir riċerka. Forsi ta' min isemmi dan il-punt fid-dokument. Imma dan il-dokument il-komitat tagħna fil-Parlament qed jabboġġa bisjek. Grazzi ħafna much. Now, Mr. Eck. Thank you, Frau. Menorevoli Eck, grazie ħafna Signor President, grazie u kol tal-li għette permettina diskutu dan il is il-lum, Nasib illi pjan madwar il dinja għattestjar fuq l-annimali suppost ilu illi kien implementat u l-lum. Naħseb illi għanna bosta testijiet li ma jużawx eh, testijiet fuq l-annimali xorta waħda nistaw nigarantixxu sigurta għal bnedmin li jużaw dawn il-prodotti jiena qed naraw li nista' ngħid li qed naraw ħafna li hemm ħafna prodotti innovattivi ġodda li juru illi m'hemmx bżonn dejjem li jkun hemm littestjar fuq l-annimali, hemm ħafna alternattivi illi qegħdin jinstabu ħalli bekk nkunu nistgħu naraw li konna prodotti ġodda fuq eh, fu issu jiena naħseb li din hija xi ħaġa li tista' titnaqqas. U f'ħafna osma nista' ngħid illi l-industrija l-mod ta' kif qiegħda tkompli tiżviluppa u li qed tuża dawn il-metodi alternattivi li ma, li ma jserħux fuq it-testjar tal-annimali naħseb illi juru illi edin natu daqxajn iktar inċentiv l kumpaniju jekk edin e, naraw kol jekk aħna nimbuttaw f'daqxej f'direzzjoni tajba nistaw niksbu ħafna affarijiet. Hemm ħafna miljoni ta' ċittadini fl-Ewropa illi verament huma favur proibizzjoni totali tal-testjar e, tal-annimali fuq l-annimali ta' dawn il-prodotti u naħseb li permezz ta' din l-inizjattiva mixin fid-direzzjoni tajba. Grazzi ħafna. Grazzi bek temmejt temmejna li nisimaw il-nis li kelli fuq l-istat jgħaj minna fxek kemx. Għattiħol ixtiq jitkellem l-Revoli Evi. Grazzi ħafna, Sinjura President, skużawni tal-li wasalt tard. Kont fil-Kumitat ta' Petizzjonijiet. Mela, bħala waħda mill-firmatarji ta' din l-mozzjoni ta' inizjattiva, nixtieq li l li nħu gost li nista' nipparteċipa, jidispeċin ma smajġ il-kommenti tal-kollegi naħseb li Huwa importanti ħafna li l-Kummissjoni Ewropea dal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li fuq livell internazzjonali, fuq livell globali u anka fuq livell multilaterali aħna nappoġġaw il-projbizzjoni globali tal-testjar fuq l-annimali, za fl-istess irridu aħna noqodu attenti għan noqqasijiet u għal problemi li nistow eh, nizol u fjom. Aħna nafu illi fl-Ewropa xorta waħdem ħafna inizjattivi li qegħdin idajfu il-proibizzjoni ta' vera tal-testjar tal-animali tal-prodotti kozmetiċi. Allura jiena nixtieq illi minajr eh, ma' ma mingħajr temtim nitlob illi jkun hemm proibizzjoni sħiħa. Fifat kien hemm inizjattiva tal-ċittadini li ma kienitx ingħatat biżejjed attazzjoni anka fis-setturi illi kienu qegħdin jużaw l-tessjar tal fuq l-annimali. U naħseb li hemm bżonn li darba l dejjem jintemmu dan tip ta' testijiet fuq l-annimali f'kull industrija u biex nagħmlu hekk hemm bżonn ta' standards globali ħalli nħarsu lill-annimali. Din hija xi ħaġa li verament torbot mal-kredibilità tal-azzjoni li qed l-Unjoni Ewropea għal ħarsien tal-annimali illi hija xi ħaġa li verament qed impoġġuha taħt iktar pressjoni naħseb li l-ksur ta' dawn il-liġijiet iħin kollu qegħdin isiru hemm ħafna petizzjonijiet li qed jintbatu miċ-ċittadini Ewropej lill-Parlament u l-Parlament qiegħed jisma' dawn il-petizzjonijiet ma jkunx jista' jagħtihom ġbir tweġiba minħabba li l ta' Ewropej mhumiex qegħdin jieħdu azzjoni. Grazzi ħafna l-Onorevoli Grostet. Ceux qui sont présents. Dawk li issa ilhom fil-Parlament Ewropew jiftakru żgur dawn id-dibattiti jaħarqu li kien ikollna dwar il-projbizzjoni tal-testi fuq l-annimali mħabba l-kosmetiċi. Eh, il-ġlida kienet twila u hawnhekk nafu li fl-Ewropa dan ma jistax isir huwa projbit U minn dak iż-żmien l-industrija verament għamlet tal-mu tagħha biex issib soluzzjonijiet alternativi. Għalhekk hija ħaġa importanti li il-projbizzjoni nistgħu nwassluha fuq livell dinji l-Unjoni Ewropea tkun mismuwa fuq dan. Aħna nistaw nservu ta' eżempju, għax għatem ħafna innovazzjoni li għadba jisir, ovvjament, il-testijiet fuq l-annimalja eh, li dawn waqfu jaħġa tajba, u eh, ma ninsowx li dan għajjem ukoll il-kompetitività tal-industrija tal-kosmetiċi tagħna. Din hija ħaġa tajba. L-iżvilupp alternattiv u mill-flus dan huwa minnu, il-ġlida kienet twila u mhux faċli, imma wasalna il-projbizzjoni ta' dawn it-testijiet bil-fors kellna ssir. Kien hemm ħafna sforzi ma biex wasalna. Xtaqt nirribatti għall-intervent li smajna qabel tkellim tieni, rridu għoddu attenti, jekk qegħdin naqblu kollha li t-testijiet fuq l-annimali m'għandhomx isiru fl industrija tal-kosmetiċi u dan inna li qbilna fuq, rridu noqogħdu attenti sabiex għalissa dan ma naplikawx ukoll għal riċerka xjentifika u medika għax għadbaqa ċertu setturi em, rari ma li huma importanti ħafna fil-riċerka medika fejn għatanna bżon namlu testi fuq l-annimali ġifiri noqdu attenti il-benessere il, il tal-annimali ovvjament dejjem jibqa priorità imma għadbaqa ċertu setturi fejn ir-riċerka medika Eh, bil-forsi kollha ssir l-ewwel fuq l-annimali. Ġifieri ejja ma fuq, ma nintilfuxu forsi nimirħu wkoll fuq dan is-settur. Noqogħdu attenti għax għalissa blajbda dubju ma nirridux naddu għal settur mediku. Għalissa f'dan is-settur irridu eh, għandna bżonn annimali. Grazzi. Very much, Madam Giornano. Grazzi ħafna l rever Giornano. Grazzi ħafna, Signora President il-ġlida kontra l-esperimenti fuq l-annimali importanti u jiena inaqat eh, biex nibnu dan il-dokument meta l-kumitat tagħna rid jitratta dan is-suġġett jiena l-koordinaturi kontettilhom li jrid ikollna riflessjoni kompluta mhux biss ġifri fuq il-kosmetiċi u ovvjament qegħdin nitkellmu fuq il-proibizzjoni tal-esperimenti fuq l-annimali Dan ġab l-riċerka fuq eh, setturi oħra, mux biss ċifru fuq il-kosmetiċi, alternativi oħra, nafu fil-fat li il-maġġoranza tal-ingredienti li nsibu fil-kosmetiċi juntużaw ukoll fil-prodotti detergenti per eżempju, fil-prodotti tal-ikel u fuq il-prodotti fuq il-mediċini. Issa, meta jkun hemm qafas legali biex isiru t testijiet fuq l-annimali, rridu din il-problema nifirxuha wkoll fuq l-esperimenti tal-annimali b'mod ġenerali. Hemm bżonn insibu alternattivi għall-esperimenti għal-kosmetiċi hija ħaġa tajba, imma hija biss parti minn eh, min problema ikbar meta il-testijiet isiru f'postijiet mhux fl-Unjoni Ewropea irridu nqodu wkoll attenti fl-Ulju li għadda marka ta' kosmetiċi ċeddit eh, l-pressjoni tassu mill azja u ħallit li t-testijiet fuq l-annimali u fuq dan il-pajis tal azja Għalek ġifiri li tajjeb li kunem konvenzjoni internazjonali fuq qafas ta' ġurs maquda biex jiġu projbiti testijiet ta' fuq l-annimali mhux biss l-kosmetiċi ma' fuq prodotti oħra wkoll. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, hemm xi li xti jitkellem jekk le fissem il-Kummissjoni għandna s-Sinjura Paskowska. Jo forsi mhix signor sinjur Paskowska? li ħat titkellem fissam kummissjoni. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi ħafna dan id-dibattitu tal-lum tagħna llum li qed jikkontribwixxi fuq il-projbizzjoni tal-esperimenti ta' fuq l-annimali għal-kosmetiċi. Aħna bħala Kummissjoni dejjem qed kemm tajna importanza l din is-suġġett. U dal ħar fit-3 ta' Mejju kien hemm ukoll mistoqsija tal-Parlament li fija ġbarna verament dak li qed jiġri anki l-kooperazzjoni internazzjonali għal din il-proibizzjoni. Ovvjament, se jkun hemm riżoluzzjoni tiġi adottata, ħanaraw xi se joħroġ minn dan id-dibattitu imma nerġgħu ngħidu li aħna nagħtu ħafna importanza dan il-punt, il kif għalet Signora Grostet u Signora Ris, kien il-Parlament li beda din eh, it triq lejn il-proibizjoni fuq l-esperimenti fuq l-annimali. Ġifri, aħna konna l pioniri fuq dan il-sujġet. Grazzi, Signora President. Thank you very much. That concludes... Uh, Grazzi ħafna. Bekk konkludejna id-dibattitu fuq dan il-sujġet hemm data ta' skadenza biex tresqu l-emendi ġifiri 6 ta' Deċembru mbagħad ħan fl envi fl-10 ta' frar tas-sena d-dieħla. Fl-20 ta' frar tas-sena d-dieħla anzi. Issa il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa il-punt dwar kwittanza tas-sena 2016 għal budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni Ewropea għal EEA, l-Aġenzija tal-Ambjent Ewropea, l-EMA, l-EFSA u anka l icdc e u l-ECA il-koordinaturi ta' unifideja dan il-rapport, jiġifieri nissana jtikom prezentazzjoni asira, fuq eh, din l-opinjoni. Mela kif tafu l-proċedura tal-discharge edha temp il-life cycle tal-budget dan huwa l-proċess li permezzju l-Parlament Ewropew u l-Kunsill janalizzaw l-implementazzjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea u jaraw li l-Kummissjoni u l-Korpi tal-Unjoni Ewropea jkun responsabbli għal ġestjoni finanzjarja e kif sar fis-snin ta' qabel din is-sena l mva joħroġ b'sitt opinjonijiet fuq l-aġenziji li semmejt. Ix-xogħol tagħna fuq il-kwittanza huwa bbażat fuq ir-rapporti li ħarġu mill-Qorti tal-Awdituri Ewropea għall kummissjoni l-Aġenziji. L-abbozz tal-opinjoni, fl-abbozz tal-opinjoni din nikkonsidraw l-ammont li huma disponibbli għall kummissjoni l-Aġenziji fis-sena 2016 kemm għall impenni kif ukoll għal ħlas u l-mod ta' kif dawn il-fondi kienu użati. B'mod ġenerali, rati ta' eżekuzzjoni kienu verament għoljien ċertu eċċezzjonijiet bħal pereżempju għal diġi klima fejn kien hemm ċertu proporzjonijiet tal-ħlas u fl tal-opinjonijiet testaw taraw li hemm numru ta' kwistjonijiet oħrajn importanti brabta għas sena finanzjar tas-sena 2016 li qegħdin nisqu fuqhom, pereżempju għas-sena 2016 il-rapport tal-Qorti tal-Awdituri wara illi kien hemm tnaqqis tar-rata ġenerali għal taqsima tal-żvilupp rurali sajt ambjent u klima punt' fil-mija meta mqabbel ma' 5.3% fis-sena 2015. Apparti minn hekk fuq il-programm live fil-Kummissjoni stabbilixxiet pjantazzjoni wara kummenti mill-Qorti tal-Awdituri sabiex niżguraw li jkun hemm titjib fuq id-dewmien tal-ħlas. U fil-program tas sena 2016 aħna rajna li kienem 315 miljon illi kienu allokati biex niffinanzjaw mod konġunt 157 proġett ġdid fit 23 stat membru. Dwar l-aġenziji, l-abbozz tal-opinjonijiet kienu qegħdin jitkellmu fuq ir-riżultati tekniċi u xjentifiċi ewlenin. Kien hemm numru ta' inizjattivi importanti li semmew kol bħal dawk l-inizjattivi li jistaw jikontribuxxu biex nżidu trasparenza. Per eżempju, l-Aġenzija tal-Mediċina Ewropea niedet um, websit tal-internet dwar data tal-clinics f'Ottubru tas sena 2016 li ta' aċċess sħieħu miftuħ għal rapporti kliniċi għal mediċina l-ġdida illi ħareġ permess għalihom fl-Unjoni Ewropea. Nirrakkomandalkom li taqra taqraw l-abbozz tal-opinjonijiet biex taraw iktar dettal. Wal din raġuni għabbażi ta' data disponibli anka minħabba li jem log għal titjib nistaw naraw dawn is-sitta bozz opinjonijiet u ma ta' sodisfazzjon. U anka brabta ma' xogħol li tisim il-ħames aġenzija aħna qegħdin naraw illi Eh, dawn huma fil-kompetenza tagħna kif ukoll il-mod ta' kif dawn il-budgets ikunu implementati tal-aġenziji ġifieri. Fl-abbozz tal-opinjonijiet jiena qed ngħid illi l-kwittanza tista' tingħata lill-Kummissjoni brabta mal-infiq dawn l-oqsma tal-politika tal-klima u ambjentali għas-sena finanzjar tas-sena 2016 u anke għal ħames aġenziji illi jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Kumitat Envi. dik kienet l-informazzjoni fuq eh, l-infiq tal-budget tal dawn l-aġenziji issa nixtieq li nissidan li shadow reporters biex jitkellmu jekk jixtiequ naturalment. Do I have anyone? Għaw xaħat? Għaw xi ħadd? Aw xi ħadd jagħtaw jixtieq jitkellem? Is-Sinjura Kadenbach ma jidrux neqdaw. Mela, ix-shadows l-ewwel. Sur out. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi. Iva, jiena shadow. Ija kultant nixakjer di l-nifsi. Grazzi ħafna, Signora President. Iva, għaljenajt naqra rasi, imma pala ix-shadow tal-partit tal-ħodor nixtieq nirringrazzjakom għal kwittanzi kolli għaw dawn l Kumment wieħed Inti ħat nota u għamil sew fuq l inni gwida tal-whistleblowing li għamlu li EA imma naħseb li importanti li dan is-suġġett inqajmu ħanka għal aġenziji oħra fe qegħdin jaħsbu li ikollom l-istess ħaġa. Ġviri ċirdu tassiguraw li l-aġenziji l-oħra qegħdin jimxu fl-istess direzzjoni. Issa, għandkom artiklu fil-kwittanza fil, eh, EFSA fejtajt li il rodejta eh, maqsuma l aġenzija l-oħra hemm inkluż ukoll is-sustanza glifosat. Din hija kwistjoni naqra kontroversjali rrid nammetti għaliex iva huwa minnu li huma qasmu data aggregata fit-tabelli u fiċ-ċifri, imma irrifjutaw li għajdu xi ħaġa fuq il-metodoloġija jew inkella fuq id-diskussjonijiet, il-konklużjonijiet tal-istudji. U din ovvjament hija importanti, x'għamlu b'dik id-data? Għalek din hija żieda importanti li għandha ssir u hija wkoll raġuni għal fejaw erba' MPs li qegħdin itellgħu l-efsa l-qorti fuq di għax m'hemmx trasparenza sħiħa. Għalhekk aħna naħsbu li jekk ħaddaħħal dak l-artiklu fejn semmi il raw data, dan l-artiklu huwa naqra e, minnaħa waħda, ġviri għandna żewġ possibilità jew nħassruha u dik id-diskussjoni neliminawha minn din il-kwitanza tal-EFSA, minn dan ir-rapport tal-kwitanza tal-EFSA, nistaw għalix taqta jiex ħaġa l edha qoddim l-qorti ġviri forsi tajjeb li ma najdu xej, imma jekk najdu li ma rridu najdu xej fuqa, unbat ndaħlu emenda li twessaħħa naqrizjet u mux bis ir-raw data għalix dik miex l-istorja kollha kemmi u għalek ka kawza l-orta, orti. Għalek għanna nitċaraw naqra l-affarijiet għawek. Dawk huma iż-żewġ emendi tagħna għal di sabiex jew inħallu barra dibattitu kompletament jew inkella dibattitu jkun wieħed sħiħ kif suppost u mhux lill-lefsa intu għom l-impressjoni li edin fil-parlament nikkupjaw ir-retorika tagħhom, grazzi. Grazzi ħafna. Illa minn xed nara xadow zoħra, prezenti. Mela iftaħ id-diskussjoni għal eh, membri l-ewwel waħda, is-Sinjura Dalli. Um, thank you, Chair. Um, Grazzi, Signora President. Irrid eh, intenni fil-fatt dak li intqal fl-aħħar intervent mill-kollega tiegħi l-Onorevoli Ekħaw għaliex fil-aħħar ġimgħat aħna esprimejna f'ħassib tagħna kemm il-darba għal eh, E, inkapaċità ta' EFSA u EKA li jerġaw jittestja, jamlu testjar u joħorġu riżultati fuq il-glifozati kif ukoll il-kwittanza annwali ta' daw żewġ aġenziji iġalun il-IM e dawn iż-żewġ punti għal dar boħra. U dak li ġara wasanna u koll biex nistaqsu dwar il-metodi ta' approvazzjoni ta' żewġ aġenziji, it-trasparenza tal-proċess ta' evalwazzjoni tagħhom, l-indipendenza tal-esperti tal-evalwazzjoni, kif ukoll ir-rabtiet reali u potenzjali li għandhom mal-industrija. Għalhekk jiena ma nistax naqbel 100% mal-konklużjoni li l-EFSA qed tiżviluppa il-fiduċja pubblika fis-sistema pubblika ta' l-ikel għaliex speċjalment minħabba l-skandlu ta' l-glifozati, il-dokumenti ta' Monsanto kif ukoll il-pubblikazzjonijiet fil-ċertu gazzetti inklusi il-Guardian e- e- għajmu ċertu mistoqsijiet u dawn huma kollha kwistjonijiet li jridu jiġu imqajma u diskussi qabel ma naqblu li nagħtu il l-kwittanza speċjalment għal dawn iż-żewġ aġenziji partikolari. Grazzi. L-Onorevoli Borzan, grazzi ħafna, Sinjor President, mela l-ewwel nett nixtieq ngħid li l-kwittanza għandha tingħata għaliex il-flus intef u skont ir-regoli U meta niġu għall-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini, din tinsab f'sitwazzjoni partikolari għaliex għandha bżonn ir-rilokazzjoni. U anka jekk l-Aġenzija hija kuntenta li ċaqla il-Kwartier Ġenerali tagħha f'Amsterdam imma sitwazzjoni waħda ġdida li titlob finanzjar addizzjonali. Ġifieri finanzjar addizzjonali fil-budget huwa meħtieġ sabiex ikopru spejjeż addizzjonali li għandhom x'jaqsmu mal-Brexit. Mod speċifiku Eh, il-bżonnijiet ta' eh, ingaġġ ta' personal ġdid biex jikkumpensaw għat-telf ta' staff li ħajkollhom. Il-maġġoranza tal-membri tal-istaff tal ima iridu jagħmlu rilokazzjoni għall amsterdam imma hemm min ħa jibqa' eh, ġifieri dan ħajfisser spejjeż addizzjonali. Hemm bżonn ukoll li konna autorizzazzjoni kemm jista' jkun malajr għal rilokazzjoni eh, f'binja ġdida din l-aġenzija ma tistax tiċċaqlaq fi żmien ġurnata, mm, nistax titfi il computer u tkompli taħdem mod effiċenti fl-interess ta' ċittadini Ewropej. Issa l-Onorevoli Dordano. Grazie ħafna, Signor President. Mela, fuq dan il-budget ġenerali, jina nxtiqnejt ngħid li dan verament inkwetati għal fatt li diġi tal-ambjent ma kienieċ ma kellix il-ħila tagħmel xola. so jekk mill-audits jidher li rridu ntejbu il rizorsi umani imma nafu li eh, bil eh, meta jitlaq Renewed il-flus se jonqsu. Hemm rekomandazzjoni dwar is-sigurtà informatika ta' dan eh, ta' din is-sistema Ewropea ta' emissjonijiet qed nitkellmu fuq 31 pajjiż u għanna xi sal-azzjoni industrijali f'dawn il pajjiżi kollha ġifieri responsabbli bil-emissjonijiet anki aeroporti. Immaġinaw ftit e, dawn l-industriji se jkunu wkoll suġġetti għal eh, kompetitiva mużlejali dwar il-kittanza tal-EFSA Ovvjament jina naħseb li rridu noqogħdu attenti dak li tgħid l-opinjoni pubblika bi trasparenza li affarijiet ikunu fil-beraħ, imma eh, nafu li l-aħħar skandli eh, naħseb ħanejt li hemm bżonn li jkun hemm iktar provi tal-awtorità nsaħħu l-evalwazzjoni xjentifika tal-Unjoni dejjem fuq din l-Aġenzija Ġifiri, dokumenti Monsanto eh, ma tantx eh, jiġaluna nafdaw lill-lefsa. Eh, grazzi tal-li tajtun nċasit kena fuq dawn il kittanzi Okay, <clears throat> thank you very much. I want... Grazzi ħafna sanaddi l-kelma l-Kummissjoni. għandek iżjed minn persuna waħda li tixtieq titkellem mhux hekk. Eh, u mbagħad iddeċidu intom eh, mi jitkellem fuq xi Iva għal diġi azzjoni tal-klima, grazzi tal-li għaddejt li l-kilma jina mill eh, l-unità tal-finanzi nixtieq nispjega xi ħaġa l-ewwel fuq il-falliment jew il-nuqqas ta' progress fuq l-implementazzjoni ta' miżuri ta' sigurtà għal sistema tal-IT qegħdin nitkellmu dwar EU ETS sistema li ġestita minn eh, DG tal-azzjoni tal-klima mhux DG Ambjent hemm reġistru, hemm eh, log ta' tranzazzjonijiet, aħna konxi tal-fatt li għatanna parti minn rakkomandazzjoni importanti ħafna maħruġa mis sistema interna tal-auditjar tal-Kummissjoni li għadha miftuħa. Hemm żewġ affarijiet li għad iridu jinkisbu jiġu implementati. Hemm roadmap ta' sigurtà ġiet adottata ma trid tiġi implementata u t-tieni ħaġa hija li s-sistema kollha kemmi għandha tgħaddi għal eh, ambjent ta' sigurtà, għal pjattaforma ta' sigurtà u server dedikat fil-Lussemburgu. Għalek il-Kummissjoni DG Climate Action, DG Digit, kif ukoll sigurtà u l-HR qegħdin jaħdmu fuq dan sabiex issir kemm jista' jkun malajr. Imma qegħdin nitolbu li tifmuna ftit għaliex dan il-qasam aħna bħala Kummissjoni edin verament nġildu biex niprofaw ndaħlu sistema sigura li tipproteġina minn attakki ċibernetiċi bħalma kena fl-2011. fil faddak dak li rridu huwa implementaw sistema ta' sigurta jew firewall li tista' titqabbel ma' settur bankarju. Issa fil-fat aħna kena nipposponu il- Eh, data ta' mira għall-implementazzjoni ta' din rakkomandazzjoni li għada pendenzi sa' tmim tal-2018 bħalma jedna u koll fil-rapport annwali tal-attività tagħna. Għaliex aħna sottovalutajna il-kumplessità kif ukoll il-ħin u rizorsi li wieħed jeħtieġ biex tiżviluppa dan kollu. <coughs> sa' tmim tal-2018 dak aħna għamlu meta jiġi implementat kollox kif suppost, ħanamlu evalwazzjoni ġdida tal-impatt, lew tar-riskju, l-evalwazzjoni tar-riskju, u jekk din tkun aċċettabbli għas-servizzi tagħna, hemm hekk nikkunsidraw li neliminaw neħħu din ir-riserva li ila hemm li tkopri il-riski kollha li jista' jkun hemm fil-rapport ta' attività tagħna imma sa dakinhar aħna nixtiequ inkunu siguri u għalhekk inżommu ir-riserva u inkomplu naħdmu fl-imkien sabiex din tkun implementata kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi ħafna mela qabel ma nkomplu nixtieq ngħaddi il-kelma fil-qosor li Sinjura Kazenbaħa xada kif waslet u hija waħda mix-shadows u għalhekk eh, tixtieq titkellem. Grazzi ħafna, Sinjura President, tal-li eh, fimtni u grazzi tal-li permettejt li nitkellem. Jiena ħsibt li ħanibdew fl-ofsinar b'dan il-punt. Ġvi, sibt li dan il-punt għan ibdeħ fl-ofsenar. Nixin ringrazzjak, Signora President. Nixin ringrazzjak tal-feedback minna ħatijak. Aħna nistaw natu kwittanza lil dawn l-aġenziji kollha li jaqgħu taħt il-mandat tagħna. Jekk aħna nippretendu u iji u għadmir tagħna nippretendu hekk li l-aġenziji jagħmlu x-xogħol tagħhom kif suppost, f'dak il-każ irridu nagħtuhom ir-riżorsi meħtieġa. U din hija xi ħaġa importanti b'mod partikolari speċjalment għall-EMA. Kif ukoll huwa importanti meta nqisu il-fatt li ħajkollhom eh, jiċċaqlqu lej Amsterdam ġifieri biex ikun jistgħu jagħmlu x-xogħol tagħhom. Punt ieħor importanti dak li għamlu dawn l-aġenziji u l qafas legali li operaw fih Jekk naħsbu pereżempju dwar il-kas tal-glifozati, din hija xi ħaġa li semmit kemm il-darba, Jekk il-proċessi kif inhuma mhumiex bissejjed, aħna forsi nistgħu naħsbu li nbidlu il-qafas legali. Ħajkun hemm investigazzjonijiet dwar kif l-informazzjoni eh, inġabret għal dak li huma il-dokumenti ta' Monsanto U jina konvinta li l-aġenziji ħadmu ħafna u tajjeb ħafna wkoll fl-2016, speċjalment meta nħarsu lejn id-dettalji minnaħat tar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri fis-snin ta' qabel. Il-rapport tal-Qorti tal-Awdituri, eh, rapporti tal-Qorti tal-Awdituri huma pożittivi u tieħdu b'ċertu serjetà għawek fil-Parlament, speċjalment fuq kwistjoni ta' trasparenza, u jina naħseb li għabbażi ta' dan verament nistgħu natu kwittanza u nixtieq nirringrazzja minn qalbi lil kulħadd tal ħdimtu flimkien fuq din il-kwistjoni. Grazzi ħafna issa ngħaddi għal rappreżentanti, nkomplu b'rappreżentanti tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Signora President. Jina il-kap tal-unità ta' finanzi responsabli għal supervizjoni għal ECA, sa' ċertu punt imma anka EMA, EFSA u ECDC. Aħna għalek nil-għaw l-opinjoni tal-orti dwar il-kontijiet tal-2016 ta' dawn it-tlet aġenziji palma semmejtu. Aħna qed insegwu mill-qrib ma' dawn l-aġenziji l-pjanijiet ta' azzjoni li huma żviluppaw sabiex ikun jistgħu jimplementaw ir-rakkomandazzjoni tal-qorti u huwa ċar li il kwittanza għall-2016 aħna ħadna nota tal-kummenti kollha li saru minnaħa tagħkom fuq ir-rapport. Grazzi ħafna. Grazzi. Għaw xaħtiħu nixtieq jitkellem? Iva, grazzi ħafna. Jiena Aleksandra Vago minn DG Ambjent mod ġenerali flimkien mal-kollegi minn Digi Klima għaliex bħalma tafu aħna flimkien qegħdin nimplementaw il-programm Life. Aħna nixtiequ ringrazzjawkom għal dan ir-rapport u l-kwitanza minn ħatakom. Aħna qegħdin nikkonsidraw u nqisu l-kummenti pożittiva ħafna li aħna ipprovajna intejbu reċentement, ġibil provajna intejbu ir-rata ta' implementazzjoni tagħna, aħna provajna wkoll innaqsu id-dewmin fil-pagamenti tagħna biex natu l-fondi l beneficjarji tagħna ta' otijiet taħt il-proġett Life imma anka proġetti oħra meta dan ikun hemm bżonnhom u ħankomplu nagħmlu hekk. Aħna u ukoll il-komment ta'kom fuq il-kwittanza tal-Aġenzija, fuq l-isforzi kollha tal-Aġenzija eh, eh, tal-Ambjent mod partikolari eh, li EA biex inwiġbu għal dawn ir-rapporti, il-kumment tal-whistleblowing imma qed inqisu wkoll il-kumment li hemm bżonn li naraw il-livelli ta' personal ta' l-Aġenzija. Aħna qegħdin inħarsu mod partikolari lejn l-Aġenzija tal-Ambjent kif ukoll eh, fl-Ambjent u l-Klima, DGs Ambjent u Klima, imma napprovaw ukoll il- l-Aġenzija tal-Kimika u aħna konxi tal-problemi ta' personal ta' dawn l-Aġenziji ma ninsewx il-fat l-Aġenziji kollha palissa qegħdin jiffaċċaw l-istess problema. Pala punta informazzjoni, DEA ea palissa għaddija minn eżerċizzju ta' evalwazzjoni Aħna qegħdin nippruvaw natu rakkomandazzjonijiet addizzjonali tal-allokazzjonijiet tal-istaff tal-personal. Jiena nixtieq nenfasizza biss xi punt żgħir. Jiġifieri aħna nixtieq nverifikaw ma'kom u s-segretarjat tal-Kumitat dwar il-livell ta' implementazzjoni ta' appropriazzjonijiet minn Diġi Klima għaliex aħna nemnu skont id-data interna li għanna li il-livell huwa naqra ola forsi mhuwiex ta' 99% bħal Diġi Klima imma jekk ikun hemm possibilità li nikorreġġu dan l isbalju forsi mhux żball imma niverifikaw naqra din iċ-ċifra tkun ħaġa tajba, grazzi ħafna. Grazzi ħafna, għaw xattiħor ixtiq jitkellem minna tal-Komissjoni? Jider li le. Tajb wis, mela nixtieq nistieden jekk hawn xi ħadd eh, fisem l-aġenziji li xtieq jitkellem. Għaw xi ħadd mill-aġenziji? Fuq xi kwistjonijiet speċifiċi? Jina mill-Aġenzija Ewropea Ambientali jina nixtieq nirringrazzja Sinjura eh, Rapporter għal eh, kummenti tiegħek u rekomandazzjonijiet jiena ngħaddihom fejn għandi ngħaddihom grazzi. If not, uh, this concludes. Uh, mela jek li nista' nagħlaq il-lista tal-kellima. U irrit ngħid li jiena napprezza il-kummenti kollha li dawn Eh, ta' dawn l-opinjonijiet, dawn huma opinjonijiet tal-Kumitat u kollu ġifri rridu naqdu magħhom, rridu jkollna perspettiva tal-budget u l-attivitajiet tagħhom u aħna nistennew bil-ħerqa l-emendi minnaħa tagħkom. Jien qed nittama li ħajkonna riżultati tajbin ta' dawn l-opinjonijiet. Grazzi ħafna. Mela għajem l-iskadenza għall-emendi 12 ta' Diċembru fil-5 ta' wara nofsinhar. U aħna nkunu qegħdin nivvotaw fil-Kumitat fl-24 u 25 ta' Jannar tas-sena id-dieħla. Grazzi ħafna għal kooperazzjoni kollha tagħkom. E, bekka laqna il-sessjoni ta' dalodu ejja ma ninsewx li għandna smih e, u l-lum war nofsinhar e, fis u nofs fuq il-Brexit fil-fatt narakom hawnhekk. Grazzi ħafna.